Parali dwar l-iżvilupp ta' teknoloġija bbażata fuq is-satellit għal possibilità ta' sistemi globali ta' traċċar ta' titjiriet. Dew ħanaddi il-kelma lil Sur Kramer li huwa l-awtur ta' din il-mistoqsija. Kummissarju, Sinjuri, Fisem il-Kumitat ta' Trasport nixtieq nippreżenta din il-mistoqsija orali fuq it-teknoloġija bażata fuq is-satellit l possibilità ta' sistemi globali ta' traċċar ta' titjiri. Kien hemm traġedji fil-qasam tal-ajru li ħarġu ċertu diffijiet fis-sistema kurrenti hemm bżonn li jkun hemm eh, għarfien kostanti u preċiż tal-pożizzjoni tal-ajruplani niftakaru t-traġedja tat-titjira 370 tal-Malaysia Airlines u il-titira 447 tal-Air France huma biss 30% tal- ehm, ta' titjiriet li huma koperti b'dawn is-sistemi ta' traċċar u din hija problema meta tiġi biex salva il-ħajjiet kif ukoll biex ehm, tiġbor eh, it-tifrik u din hija problema. Issa soluzzjoni hija lej di SB, ġviri Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Din it-teknoloġija tippermetti li kunem ġestjoni aħjar ta' traffiku tal-ajru u tippermetti li kunem aktar sigurezza imma ukoll aktar effiċenza u kontroll kif ukoll tnaqqas spejjeż ta' infrastrutturi oħra. Hija sitwazzjoni fejn jirbaħ ċertament kulħadd. Il-kumitat tagħna huwa konvint Ni imżon nerġaw naħsbu ir-regoli, nerġaw nfasluhom sabiex inkunu nistgħu nsalvaw l-ħajjiet tan-nies. L-ICAO, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali, taqbel Mana. Il-Kumitat ta' Trasport u l-ICAO ħajkunu qegħdin jitolbu l-ITU ġbir l-Unjoni Internazzjonali tat Telekomunikazzjoni sabiex jamlu eh, l-allokazzjoni, jgħatru l-allokazzjoni meħtieġa tal-band tal-ispettru tal-radju. U din ħassir eh, f'konferenza dinija li ħassir f'Ġenevra f'Novembru. Il-Komissjoni x'taħseb dwar teknoloġija ta' traċċar ta' titjiriet fuq livell globali u x'taħseb dwar din l-allokazzjoni tal-banda tal-ispettru tal-radju. U dawn ma tuġibit l-nixtiqum il-Komissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, nishtiq nirringrazzja lill-awtur ta' din il-mistoqsija lill-Kummissjoni sa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Bulċ. Signora President, membri onorevoli tal-Parlament, permettuli li nerġa' nindirizzakom marraba darba llum suġġetti ieħor importanti. l kummissjoni tikkonsidra din it-teknoloġija bbażata fuq is-satellita l-possibilità ta' sistemi ta' traċċar hija ħaġa importanti, speċjalment wara il- It-tiġrib tal-titira 447 tal-Air France, l-Europa eh, nidiet ħidma estensiva fuq dan it-tip ta' xogħol ġviri intraċċar biex tidentifika u tara fejn jinsabu dawn l-ajruplani li jkollhom problema. Kif ukoll il-titira 370 tal-Malaysia Airlines għenet biex kontribuxi biex iżid l-importanza ta' dan il-proċess. Din is-sena kien hemm eh, opinjoni favorevoli fuq il-proposta tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm emenda tar-regolament 965/12 dwar rekwiziti tar records tal-titjiriet eh, kif ukoll sistemi ta' traċċar ta' aeroplani kif ukoll sistemi li jibqgħu hawnla eh, anke taħt l-ilma Iġbiri, aħna ma nifavorixu l-ebda eh, sistema partikolari kummerċali sakemm il-sistema tkun qed taħdem kif suppost għal skopijiet tagħha. Ir-regoli ħaj jippermettu li jkun hemm biżejjed flessibilità u jakkomodaw possibilitajiet differenzi tekniċi kem eh, kemm dawk eżistenti kif ukoll dawk li jistgħu jinħolqu bħal Galileo pereżempju jew l-IDS, l-IDSB. Dawn ir-regoli appoġġati mill-Istati membri ħajkunu bbażati fuq tliet prinċipji semmihom issa. L-ewwel nett, ir-rekwiżiti jridu jkunu neutri għal dik li hija teknoloġija kif ukoll bbażati fuq il-prestazzjoni u ma ħajġu definiti sabiex jassiguraw li ajruplani kbar ta' trasport tal-passiġġieri jittrażmettu awtomatikament eh, informazzjoni fuq il-trajettorja tagħhom mod regolari biżejjed sabiex eh, għall iskopijiet ta' tfittxija u salvataġġ It-tieni net, sakemm l-apparat jista' jiġi operat b'mod sikur, eh, irridu jassikuraw li jkun hemm ehm, backup supply tal-batteriji u ma jkunx possibbli l-wieħed jelimina il-funzjoni eh, tal-intraċċar għax din hija ħaġa li ġrat fl-aħħar titira tal-Malazja. It-tielet ħaġa il-manifatturi ikunu jistaw eh, jazlu li soluzzjoniet soluzzjonijiet li huma effiċenti għal dak li huma l-ispejjeż. L-ewwel ehm, rapport diġà intbat lill kunsill u l-Parlament għal studju għalhekk trid tiġi eh, studjata u adottata qabel tmiem tas-sema. Sena, lajkaw ukoll qed taġġorna nazzjonali. Min barra dan aħna qegħdin naħdmu mod attiv sabiex nagħtu lil passiġġieri konnessjonijiet internet kemm minn fuq l-art kif ukoll satellita għax dan jista' jappoġġa ehm, sistemi ta' komunikazzjoni avvanzati bejn l-ajru u l-art u dan jippermetta li jkun hemm monitoraġġ kostanti fi żmien reali t titira mill-art. Issa dwar il-teknoloġija ADSB għal-kem intennu l interessana f'din il-possibilità, aħna nixtiequ eh, nenfasizzaw li din hija soluzzjoni waħda fost ħafna possibiltajiet oħra li ġew deskritti mill-Kummissjoni f'dokument ta' ħidma li ġew ġiprovdut lill-likaw. Fil-konferenza tal- Eh, fil-konferenza ta' dinja dwar ir-radio komunikazzjoni nixtuq nefasizzaw l komissjoni mandiġ drittijiet tal-vot. l fejn. Kien hemm ċertu riżoluzzjonijiet imma dan is-suġġett partikolari ma ġiex indirizzat. Issa aħna ħankunu qegħdin naħdmu flimkien mal-Istati Membri f'din il-konferenza dinjija dwar ir Komunikazzjoni biex nassiguraw li niġu appoġġati Biex nala, aħna nappoġġaw il-prezentazzjoni tal-ADSB f'din il-konferenza unbat u koll fil-regolament tal-ITU. Aħna għadna nota u koll li waqt it-ħejiet tal-konferenza dinjija dwar ir-radio komunikazzjoni, l-istati membri għalu li huma lest li appoġġaw l-allokazzjoni eh, ta' dan il-broadband eh, kif ukoll emissjonijiet tal-ADS-B minn aeroplani sakemm dawn huma limitati għal messaġġi li jiġu trasmessi skont l-standards tal-ikaw. U daqshekk minn ħatijaj. Grazzi.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 Jina nishtiq insemmi dawn iż-żewġ incidenti wieħed fl-Oċean Atlantiku l-ħor fil-Paċifiku, eh, wieħed mill-ajruplani ġi eh, misjub imma l-ħor les issa, u r-raġuni għal dawn l-incidenti juru li hemm bżonn ta' sistema ta' lokalizzazzjoni fl-ajruplani. Parti kbar mill-Afrika mhumiex koperti u memx possibiltajiet tekniċi sabiex jinstab dan it-tip ta' apparat. Għalek għanna bżon ta' ċertu tamir li jirreġistra il-pozizjoni eżatta tal-aeroplani u b'dan il-mod inkunu nistaw nużaw b'mod effikaċi l-spazju aerju. Għanna bżon sistema teknika li tippermetti kopertura globali, sistema li d-dġat tintuża fit-tamir tal-art u forsi fil ġejjeni tista' tintuża wkoll grazzi għas satelliti. Inkunu nistaw nallokaw band fl-spettru. U issa f'din il-konferenza li ħassir f'Novembru nkunu nistgħu niddiskutu din il-kwistjoni u napplikaw din il-band għal l-erba snin li ġejjin. U dan is-sistema tista' toffri aktar sigurtà għat-trasport tal-ajru. Dan huwa strument effikaċi għal anka il-salvataġġ eh, partikolarment għat-titjiriet ehm, li jtiru fuq l-oċeani. Għalek aħna nirringrazzjaw il-Komissjoni tal-ispiegazzjoni tagħha u nilqaw il-pożizzjoni tagħha u nixtiequ nitolbu lill-Istati membri sabiex jappoġġaw din il-pożizzjoni fil-qafas tal-Konferenza dinija. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Marinesku tal-iżommejt mal-ħin. Issa nad il-kelma lill-kellima li jmiss. L-Onorevoli Anderson. Grazzi ħafna, Sinjora President l-entitajiet regolatorji l-industrija u iċ-ċittadini wkoll jaqblu li l-intraċċar tal-titjiriet bis satellite jrid jitjib kemm se jkun malajr. L-industrija tal-ajru li qiegħda li għandha suċċessu qed tikber taqbel li trid tagħmel tilab il-parti tagħha Il-spezzi tar radju hija parti importanti ma mhux biss, sawak mhux qed nitkellmu biss dwar l-operazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ ma dwar inżidu il-kapaċità sabiex eh, l-ajruplani jevitaw meta jkun hemm it-temp ħażin jieħdu inqas eh, rotot li jista' jagħmlu l-ambjent u jieħdu rotot iqsar. Bizzikament, Rikaw diġa appoġġat l-estensjoni tal-ispettru rridu namna appoġġaw kol. Il-familji rridu aktar fiduċa fis-sistemi tal-ajru. Għalhekk jiena nilqa din il-mistoqsija orali u nixtieq inħedġeċ li kollegi fil-plenarja sabiex jappoġġaw riżoluzzjoni. Grazzi. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Foster. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Foster. Grazzi ħafna, Sinjor President, grazzi Kummissjoni. Jina nilqa il-mistoqsija li ġiet eh, prezentata mill-kollega Michael Kramer, naħseb li verament ħin fuqtu biex namlu dan. Ironikament jiena għajjimt din il-kwistjoni fuq l spettru tar-radju għal settur tal-avjazzjoni aktar minn 13 sena ilu meta jiena kont fil-Kumitat tal-Industrija. U dak iż-żmien dan kien minħabba il-firxa tal-telefonija ċellulari, ġifri qabel Galileo, ġifri imxejna l-qoddim, u dak li għamlet it-teknoloġija u għalhekk hemm bżonn li nkunu f'pożizzjoni fejn nkunu nistgħu nibbenefikaw minn dawn is-sistemi avvanzati sofistikati biex ntraċċaw il-titjiriet. L-investigaturi tal-inċidenti madwar id-dinja jiġu afdati minn pubbliku biex jinvestigaw dawn l-inċidenti eh, bisħieħ. Għalhekk hija responsabilità tagħna li nagħtuhom lodda sabiex ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom. Għalhekk bħalma qed aħna nilqgħu id-dibattitu fuq dan is-suġġett Grazzi sur rapporter u aħna nappoġġawk fil-grupp ta' minn pala mm, rappresentant tal-grupp tal-ICR. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma l-Onorevoli Teliċka. Signora President, Signora Komissarju, ovvjament aħna nappoġġaw mhux biex il-mistoqsija, iżda aħna konna involuti anka fit tfassil ta' din mistoqsija. Dak li inti qed illum bħala tweġiba jurina li l-Kummissjoni qed tagħmel kull sforz li hija ħaġa li magħha, aħna bħala l-grupp tiegħi, u inti assigurajtna li l-pakket tal-avjazzjoni li ħa jiġi sottomess fil-bidu ta' Deċembru ċertament ħajati il-proposta neċessarja. Issa kien ħares li tlet elementi ewlenin li inti semmejt Jena naħseb li eh, li kollem batterija eh, backup, Iva memx dubju dwar dan, dwar li t-teknoloġija tkun neutra, Iva imma ovvjament aħna ħan eżaminaw l-evalwazzjoni tal-impatt. Iżda niżjed kwistjoni ewlenija hija l-interoperabilità. Mbagħad inti tkellimt dwar is eh, soluzzjonijiet li huma effiċenti għal dawk li huma spejjeż l-ispejjeż, imma dan ma jfissirx li jkunu l-irħas imma li żjed effiċenti u li waslu riżultati ebżon li nimmiraw għal fuq l-ispettru nista' naqbel mal-kollegi, grazzi. Mr. Ertug. Ja, fin Dank, ähm, fra. Kellim li mes l-onorevoli Ertug. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Commissari, na naqbel mal-proposta u mistoqsija li saret mill-Onorevoli Kramer Fuq l-avjazzjoni nixtieq nenfasizza dan li ġej jina nħoss li verament għandna bżonn nimplementaw sistema teżisti u anka fuq l-ajruplani iż-żar. L-awtoritajiet Franċiżi tal-avjazzjoni fl-istudju tagħhom qalu li kull sena hemm medja ta' 50 fil-mija tal-15 l-inċident jinvolvu l-imwiet ukoll. U jiena naħseb li hemm ħafna lok biex intejbu l-avjazzjoni b'mod ġenerali. Nistaw eh, nitrataw s-sigurtà b'mod effiċenti. U jekk nintroduċu din il-sistema tal-ADSB u rapport fuq inizjattiva propja din xi ħaġa li wkoll irridu nappoġġawha. Imma il-Kummissjoni ma, ma tawna xej għalek issa ħat irċivi xi ħaġa minnaħa tal-Parlament żgur. Ċertament ħanamlu rapport ta' inizjattiva propja fuq dan. Grazzi ħafna. Muito obrigada, caros colegas, senhora Comissária. A segurança na via l-Onorevoli Monteiro de Aguiar. Grazzi, Signora Kommissarju, President. Sistemi ta' intraċċar permettu l-aeroplani jiġu intraċċati biex ikunu nafu feqdin jekk għandhomx diffikultà. Dawn tipi ta' sistemi palissa jkopru biss 30% tal-ispazju ta' l-ajru ta' madwar id-dinja. Ovvjament dan iħalli żoni li huma kompletament mm, minajr kopertura bħal partijiet fiċ ċentru tal-oċeani. Skont l-ICAO, l-ADSB, il-sistema ADSB, jistaw jelbu id-djufijiet fis sistemi attwali ta' navigazzjoni jippermettu li jikunem aktar effiċenza kif ukoll jtejbu il-ġestjoni tal-ajruplani. Mistoqsija tiegħi għall-Kummissjoni hija din. Inti għamilt evalwazzjoni ta' djufijiet possibbli fis-sistema ADSB u għandek kalendarju għall-implementazzjoni tal-ADSB fl-Ispazju Ewropew? Grazzi. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Marias. Grazzi ħafna. it traġedji tal-avjazzjoni fl-Ewropa ifakruna dwar l-imwiet ta' mijiet ta' persuni l-spiża tal-traġedji tal-avjazzjoni ħafna drabi ma jiġux identifikati u ma jiġux investigati kif suppost. Issa ninsabu ruħna fera digitali. U għalina miex aċċettabbli li huma biss 30% tal-ajruplani li għandhom sistema ta' intraċċar fera digitali għalhekk huwa assolutament neċessarju li nintroduċu sistemi bħall-ADSB biex intejbu l-effettività tal-avjazzjoni b'mod ġenerali kif ukoll inżidu s-sigurtà tal-ajruplani, linji tal-ajru u din it-tip ta' sistema trid tintuża fuq bażi dinija. Fl-istess ħin iżda Aħna m'għandniex niksru d-dritti tal-bniedem. U hemm bżonn li konna rispett ta' drittijiet sovrani tal-pajizi, ta, ta, ta, anka jek diħat tkun sistema dinija. Grazzi ħafna kollegi ma tanċaw nis fil-kamra. Imma nishtiq nitlobkom li ma tamlux sorbju li tuqodu naqra kwiti sabiex nisimaw it-tweġiba minnaħat tal-Komissjoni, l-Onorevoli, l-Komissarju Bulċ. Signora President, membri onorevoli, Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja l-Parlament Ewropew u il-membru onorevoli tal-Parlament eh, l-awtur tal-mistoqsija l-onorevoli Kramer għal din il-kwistjoni li verament eh, hija eh, xi ħaġa tħasseb ħafna ċittadini. Għandna nappoġġaw passi fid-direzzjoni lejn Intraċar globali tal-titjiriet bħal sistema ADSB U nistennew bil-ħerqa passi addizzjonali għet jihdu fuq eh, l-ħidma leġislattiva li jiena introduċejt fil-kummenti ta' bidu tiegħi. Nittama li dan jiċċara l-isforzi tal-Kommissjoni għad definizzjoni ta' xinwa eh, aċċettabli komunement li huwa ehm, sikur u effiċenti għal dawk li huma l-ispejjeż. Aħna nistennew bil-ħerqa il-kollaborazzjoni mill-viċin mal-Konsillu Parlament għall-adozzjoni f'waqta tal-leġislazzjoni proposta. Grazzi. Grazzi ħafna l-Komissarju għal tweġiba qasira u konċiża nal u id-dibattitu għanna mozzjoni waħda rizoluzzjoni. Mela, għan votaw il-lum fuq din il-kwistjoni. Għatfad l-na naqraħin, għabel 11 nofs, għalek għan sospendi s-seduta sal-11 nofs għalli tkunu tistaw tejju ruħkom.